start. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Signori, nishti uh, nintroduċi uh, titlim il-firma tal-pakket tal supervizjoni finanzjarja. ħaġa li ħanamlu minna ftit minuti oħra. Għan il-pakket ħajkun jkunu l-attivitajiet ta' supervizjoni finanzjarja li ġie adottata taħt il-proċedura eh, leġislativa ordinarja. Aħna l-lum edin edin eh, eh, nifirmaw sir liġi li kun riskju li kun responsabli għal supervizjoni ta' sistema finanzjarja fl-Unjoni u jagħmel kontribut għal funzjonar tal-suq intern. Tieni aħna qegħdin nistabilixxu wkoll tlet autoritajiet ta' supervizjoni oħra biex jħarsu l-interess tal-pubbliku li jagħmlu monitoraġġ tal-banek, ta' sigurtajiet u ta' swieq kif ukoll assigurazzjoni u eh, l-pensjonijiet okkupazzjonali. U fl-aħħar ħal niffermaw eh, direttiva Omnius li temenda 11 il-direttiva biex tkun tista eh, taġġornom ma' sistema Eh, Ewropea ta' ta' supervizjoni finanzjarja taħt it-Trattat ta' Lisbona. Huwa sforz enormi kien hemm kooperazzjoni verament eh, tajba bejn l-istituzzjonijiet għal verament eh, ħaffu l-pass u kienet effikaċi. Kien diversi presidenzi u jħed wara li uħor Spanjola, Belġana, kienu attivi ħafna u grazzi ta' kooperazzjoni ta' kommissjoni. U kol attiva ħafna u kooperazzjoni kienet bil rib u il-membri tal-Parlament Ewropew, kollegi tiegħi li qegħdin miegħi għawek u verament il-Kommissjoni kienet verament attiva fil fazi preparatori ta' u diskussjonijiet kollha. Grazzi ħafna tal-impenn tagħkom. Il-kollegi eh, qegħdin u hawnhekk ukoll mhux it-tmim tax-xogħol tagħna ovvjament. Aħna għandna l-pakkett ta' governanza ekonomika li bħalissa qed nittrattaw dik ħajkun importanti wkoll. Nafu sew li hija ħaġa li eh, edha taħt il-proċedura leġislativa tagħna. Nisperaw li eh, namlu dak kemm jista' jkun malajr u xista ngħid aħħar daw il-pakket li qed niffurmaw illum ħaj jinawguraw fażi attiva ħafna tal-Unjoni Ewropea li tibda funzjoni mill-ewwel ta' jannar tal-2011. Eh, informazzjoni importanti ħafna għal kulħadd, ċittadini, swieq, għax aħna ovvjament, eh, evidentement l-interess u l nitana u nejn u ċittadini ta' nistgħu niffirmaw. Nistgħu niffirmaw il-pakket leġislattiv. Mr. President,